tistaw s-sibbu postkom, sinjuri. is ta' ġurnata ta' 27 ta' novembru terġa' tinfetaħ. Signori, Sinjuri, il-ħelsin u l-pluralizmu tal-medja huma valuri bażiċi komunitarji.